għall-agenda ta' din il-ġemgħa. Skont l-artiklu 149 tal-regolu ta' proċedura ħna qassamna l-agenda. Allum il-PPE talbu illi skont l-artiklu regola 106 dwar t-ġdid tal-approvazzjoni u l-permess fuq sustanza attiva glifosat għandha tiżdiet mal-aġenda wara li niddiskutu r-rapport tas surkari Kari. Is-Sinjura kollega minn ħatra PPA tixtieq li titkellem jekk jogħġbok. President. Grazzi ħafna, President, għal PPV. Jina nishti l-nżidu xaħġa mal-agenda fuq dan il-punt il-lejla stess dwar l-oġezzjoni tal-glaj eh, fosfejt huwa importanti li tajjeb niddiskutu dwar dan fil-plenarja għax dan huwa xi ħaġa li jħasseb mhux ftit liċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Mr. President, we have no interpretation. Sir President, mhix ħirġa interpretazzjoni bl-Ingliż. Signora, tista' terġa' tirrepeti t-talba tiegħek nittamaw li torġa' interpretazzjoni t talba Oui, Monsieur President. President, mela, għal grupp tal PP u kifet nishti li namlu debattitu il-lum, dan namlu fuq l-agenda il-lum, fuq il-glaj fosfet. Nistaw niddibattu dan wara li diskutu d-dossier ta' il-kollega Karim. Għax huwa importanti li diskutu fuq dan is-suġġett, suġġett li tant iħasseb li ċittadini Ewropej. Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem favur din it-talba minn l-PPE? Sur Lamberts. President Iva huwa suġġett li verament jinkwieta ċittadini għalhekk li konna debattitu pubbliku fuq is-suġġett xi ħaġa importanti ħafna. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din it-talba Sur Brock. Grazzi Iva, na, nappoġġaw diskussjoni fuq dan il-punt, kena konferenza u fil-Parlament Ewropew, kien hemm ukoll laqat li kienu mxandra anka fuq l-internet, jiena naħseb li id-data ta' skadenza hija sasija u uh, kwarta oħra u jiena naħseb li ma jamiġ sens li aħna kuna din diskussjoni għal darbu oħra hekk, għekrazi. Tajjeb, mela hija niftemu issa ħalli nippruvaw nivvutaw fuq din it-talba. Nitlobkom sabiex tajlu jdejkom nu favur, kontra, minn jessjeni? mela it-talba hija adottata. Dik kienet ċara, pero jekk tixtiequ mela le nistgħu nifrifika permezz ta' votazzjoni nominali. Jiena naħseb li kien hemm maġġoranza ċara favur din it-talba, però jekk tixtiequ mela le nagħmlu votazzjoni elettronika kieġobkom. Abstimmung ist Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Kulħadd ivvota issa. Tajjeb mela nagħlaq il-votazzjoni. Mela 255 favur wieħed u design kontra. Mela kif għedtilkom, it-talba kienet adottata. U l-oġġezzjoni skont regola 106 dwar din il-tġdid tal-permess għal dan is sustanza attiv ħatkun għat titpoġġa fuq l-agenda. Mandi xej fuq it-tlieta fuq nhar l-erba nix ngħidulkom li l-Kunsill informana l-Parlament tal-Gvern ta' Malta rtira il-ħatra u nomina għal orta tal-awdituri tal-kandidat li kellha u għal din raġuni ir-rapport tas-Sur test tneħħa mill-aġenda. Jekk m'hemm ebda oġġezzjoni naħseb li nistgħu ngħidu li adottajna l-aġenda kif kienet proposta għandi punt ħata tas-Sur Pittella. Le, sur President, jina ma konċet naġġazzjoni għal l-agenda, pero aħna minnħata soċjalisti verament xokjati fuq il-mod ta' kif konna din nitrattaw dawn f'dawn l-ħar ftit sigħat ir-refuġjati li għedin fl-domeni. Huwa qatt kriminali il nisparaw fuq dawn in-nies li qegħdin jippruvaw ifittxu l-ken internazzjonali fil-pajjiżi tagħna. Nixtieq infakkarkom ukoll li il-Fajrom huwa pajjiż li huwa kandidat li jsib jisef l-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq, Sur President, illi inti tappella lill-awtoritajiet tal-Fajrom milli jieqfu issa u ma jibqgħux għaddejn iktar b'dawn l-attakki minħabba l din xi ħaġa importanti ħafna. Qed jgħidu li wkoll illi l-Awstrija bdiet billi tibni dan is-tip ta' ħajt preventiv. Jiena niftakar il-gwerra preventiva ta' Bush ukoll li kienet waslet għal disastru sħieħem. Bitte, Weber. Sir Weber. Sur Pitella, meta titkellem inti jiena fil-fatt issa li tkellem tint xtaqt ngħid li l-awtoritajiet għandhom jitrattaw b'dinjità lil kulħadd iżda l-awtoritajiet Griegi f'dawn eh, li dawn in-nies soffrew l post fil-ridomeni sa' dawn in-nies maċċettawx il-post li joffrew l-fridomen għal din raġuni ir-refuġjati wkoll iridu jġibu ruhom sew u ridu jirrispettaw ir-regoli li aħna għandna. Ich habe jetzt aber zur Geschäftsordnung eine Wortmeldung von Frau Issa għandi point of order minn ħatta Sinjor Beresi, ikjoġbu. Si, Mr. President. Grazie ħafna, President. Il-grupp tijaj kien tala pa' rezoluzzjoni urġenti fuq situazzjoni fis senegal u Sinjor Bibo Burgi, imma jiena kikun nishtiq li peress li ma stajni xikonna din eh, rezoluzzjoni testaw tibatu messaċ il-President eh, Makissal għax din il-persuna set tinsam eh, tindbat il-qorti meta eh, kien hemm ukoll ġifiri il-każ tal eh, sur Bibu Burgi mill s Senegal dan batuh il-ħabs anki jekk kien dan għaddam mill-proċedura tal-Orġi tal ġinus Maquda. Signora Beres, jiena diġà kelmuni ħafna nies dwar dan il-każ u anka tkellimt u għandu kuntatt mal-awtoritajiet tas-Senegal u għan nibqa' b'kuntatt mal-President. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jekk le nixtieq li ngħaddu issa għal bidu tal-aġenda ġifieri dikjerazzjoni ħadd tal-Kunsill u Kummissjoni dwar il-Ġurnata Internazzjonali dedikata lil Roma. Issa na Sinjora Jurova fisem Kummissjoni dear ladies and gentlemen, honorable kummissjoni talli tajtuni l opportunità Signori, grazie mill fisem il-Komissjoni tal-li tajtun l-opportunità nitkellem l